Ewropea, aħna ma nistawx ninsew eh, l-responsabilità tagħna biex noqogħdu attenti għal dawn il-kwistjonijiet u dawn it-tħassib li għandhom. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħidilkom kollegi li f'dawn il-ġranet se jkun hawn delegazzjoni tar Repubblika taċ Ċina li qed tamel tagħmel xogħol hawnhekk fl-Unjoni Ewropea, ġifri fil-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea. Jiena l-membri ta' din delegazzjoni li qegħdin iżuruna hawnhekk l-Onorevolu Zappa Gejzin, il-Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Assembleja Nazzjonali tal-Repubblika Polari ta' Ċina, l-Onorevolu Rivelline, deputat tal-Parlament Ewropew, li huwa wkoll il- ko-president f'dan ix-xogħol. Il-Parlament Ewropew u gburi b'dan id-dialogu li għaddej sajlu għal ħafna żmien u laqa li għanna palissa seta tispinta ġida relazzjonijiet bejn il-parlamenti tagħna, speċjalment meta jiġu diskussi ħafna affarijiet, ħafna suġġetti li huma ta' interess kemm għall-Unjoni u anki għall-Repubblika ta' Ċina. Iżaw, id-delegazzjonijiet li għedinaw, li l-om fix xol li eh, se jkollhom f'dawn il-ġriet il-ġranet li ġejjin sabiex dejjem il-relazzjoni ta' bejniet najmur wara ħjar għazzi ħafna. Ora per il gruppo konfederale eh, della Issa l-Onorevoli Scholz, żewġ minuti u nofs. Frau Präsidentin, hohe President, Rappresentant Oli, Viċi President tal-Kummissjoni, fil-Parlament Ewropew aħna na dibattitu regolari dwar relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa. Sa fissa mill-grupp tiegħi jiena iffirmajt ir-riżoluzzjoni konġunta tal-Parlament minkejja l-fatt li d-dikjarazzjonijiet fiha huma limitati fir-rigward tal-aħħar summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja sa' tiġi tinżid dawn il-punti. Kien l-ewwel summit wara daħal fis seħħ trattat ta' Lisbona u preċiżament għal din ir-raġuni ir-Russi kienu qegħdin jistennew li jkun hemm eh, situazzjoni aħjar. Għaliex għal-Russja l-Unjoni Ewropea hija partner strateġiku u aħna naqsmu valuri komuni, ovvjament. Fi frar tal-2010 Russja saret 47 membru tal-Kunsill tal-Ewropa li ratifika il-ftehim taħt il-Kunsill tal-Ewropa u il-Konvenzjoni għal daqsant ir-Russja qiegħda tistenna li tneħħi l-obligi tal-viża u negozjati ilhom għaddejjin għall-aħħar seba' snin. Riżultat tanġibli għadda għadu jrid jinstab. Jien ukoll naqbel li f'dal tal-proposta għal-partnership għal modernizzar aħna qed nippruvaw ners u iktar lejn uh, ftehim ta' partnership strateġiku iżda fl-opinjoni tiegħi għandu xi nuqqasijiet mod partikolari għaliex fil-qofol ta' riforma Ewropea hemm it-teknoloġija Ewropea u proġetti ta' Ewropej li mandomx jiġu eh, mandomx jinvolvu l-istat ta' Russja. Naħseb li għanna ħafna għazliet għal kooperazzjoni li jinvolvu l smis per eżempju, u dawn huma importanti għal iktar fiduċja Jiena naħseb li għal żewġ naħat l-iktar ħaġa importanti hija li ikonna iktar fiduċja bejnietna. Hemm wisq retorika, hemm nuqqas ta' proġetti kredibbli u wkoll f'ħafna oqsma ta' soċjetà ekonomika, kulturali, eċetera, din tista' toħloq iva iktar fiduċja bejn iż-żewġ naħat. L-enerġija u l-ambjent huma importanti għal approċċ iktar kostruttiv lejn il-problemi ewlenin li hemm fir-relazzjoni bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea. Spiss nitkellmu dwar l-enerġija bħala għodda ta' kooperazzjoni strateġika u li tista' toħloq iktar konfidenza. Iżda fil-qasam tal-enerġija spiss ikun hemm nuqqas ta' ftejim u naħseb li rridu nibdlu din is-sitwazzjoni. Grazzi issa fissem il eh, l is-sur Provera minuta u nofs. Grazzi Presidente. Grazzi Signora President, Russia ser tkun partner strateġiku ta' importanza kbira għall-Unjoni Ewropea. Għalda stant u importanti illi aħna nilħu ftejim sħiħ ta' subija u koordinazzjoni. Dan il-ftajim huwa importanti u prioritarju l-politika barranija tagħna tal-Unjoni Ewropea li toħloq is-sede adegwata biex ikonna kollaborazzjoni sħiħa totali ma' Moskow. Innet naħseb dwar il-kummerġ bilaterali, għal-liberizzazzjoni tal-viża, għal-kontroll tal-immigrazzjoni regali, għal-ġlida kontra terrorizmu u kriminalità organizzata, u għat-tibdil fil-klima. Kif ukoll anke dwar kwistjonijiet urġenti pal per eżempju l-enerġija nukleari fl-Iran, il-paċi fil-żona tal-Kawkasu u kol proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani. Fil-qasam tal-enerġija l-Unjoni Ewropea trid tinsa ċertu preġudizzi u trid taġixxi b'konkretezza u kompetenza. Jekk aħna irridu nsolvu l-problema tal-provista tal-enerġija, irridu narfu il-varur miżjud tal-proġett South Stream illi jgarantixxu rotta sigura u mimlija bl-enerġija illi hija meħtieġa għall kupru ekonomiku ta' snin li ġejjin. Rapporti ma' partner daqshekk importanti pal ma' Russja f'dawn ir-rapporti l-Ewropa trid taġixxi fuq żewġ livelli minnaħa trid tara x'inhuma l-valuri ideali u ideoloġiċi u minnaħa l-oħra trid taġixxi bil-pragmatiżmu meħtieġ u bil-pragmatiżmu meħtieġ bejn ir-rapporti bejn l-istati. Grazzi sal-membri mhux affiliati l-Onorevoli Le Pen għal żewġ minuti u nofs. Signora President, Signora rappresentanta Ewwelija, jina F'dan il-partnership il-ġdid tal-modernizzazzjoni u pragmatizmu eh, hija ħaġa tajba. Eh, bekk nistgħu ngħidu kemm hija importanti r-Russja bħala sieħba tagħna strateġiku. Jiena naqbel ukoll f'dan il-proposti ta' kooperazzjoni ma' Russja, ġifieri meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq kriża, imma għandi xi kummenti. Anki meta l-Unjoni l-interessi tal-Unjoni huma importanti, l-interessi tal-sieħba tagħha ma tantx intuhom importanza mek nitkellmu fuq l-enerġija jew nkella l-Easter Partnership per eżempju. Meta nitkellmu meta naraw ukoll kif nejdu nitkellmu kontra dawk il-pajjiżi li jiksru drittijiet tal-bniedem isna biss ir-Russja nimmiraw. Eh, X'ngħidu fuq iċ-Ċina pereżempju meta eh, ma tantx nagħtu każ ukoll in-nistana Nixtieq ngħid ukoll li l-isforzi tar-Russja li qed tagħmel illum imħabba l-Marxiżmu u l-kriminali li dejjem għalaq dan il-pajjiż ħares li nnifsu e, dan huwa pajjiż li qed jipprova tbaqalu ħafna sfidi quddiemu għalhekk aħna hemm bżonn inkunu modesti. E, aħna stat super state u rridu noqogħdu u attenti biex eh, anki l-Ewropa tal-Vant trid tmur il qudiem bil-mod il-mod. Nixtieq ngħid li ħafna pajjiżi li kienu komunisti nkunu iktar naħfrulhom iktar malaj ma' Russja isna m'għandniex ħnina magħha anki ġifiri meta wieħed isem il-Gorbaċov pereżempju dan is-suġġiet nixtieq ngħidilkom hekk ma tafux li hemm ċertu fatti storiċi eh, meta qed jiġu tradotti l-arkivji anki fuq Pavel Strojlov irnexxielu jikseb xi arkivji li se jkomplu ituna ċertu sorpriżi, speċjalment għal dak kollu li għandu x'jaqsam fl-aħħar tal-gwerra l-birda u anki ix-xogħol jiġifieri ta' Gorbaċov li aħna dejjem ngħidu li dan eh, ġab il pajizu il-qudiem anki jekk nirrepeti li li nifsi nerġa' ngħid li r-Russja huwa sieħeb importanti strateġiku. Għandna bżonn il russja hemm bżonn verament li nħarsu il relazzjoni anki fuq iċ-ċivilizzazzjoni, l-istorja, ġeografija, għandna ħafna affarijiet komuni mar-Russja. U hemm bżonn li nagħtuh l-importanza li jixraqlu dan il-pajjiż. Grazie, diamo ora la parola agli altri oratori. Grazie, kellema għal-imes. Nadu għal-kellem għal-imes, zomu mal-ħin takom li xedin tart ħafna sur Omer Ruiten. Ashton, mifraw Ashton. Eżis kollegi, viċe-president Ashton. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l kollegi illi kollaboraw flimkien miegħi biex aħna naslu għal riżoluzzjoni ċara bħal dik illi għanna qudiemna. Signora Ashton, fir-riżoluzzjoni aħna namlu ċertu kritika dwar is-summit ta' Rostov. Aħna nisħu dwar ir-riżultat dajjef illi ksibna minħabba li r-Russja tippreferi illi tipproċedi bin-negozjati bilaterali mal-pajjiżi singoli minflok ma tipproċedi bħala l-Unjoni Ewropea in ġenerali għaliex tgħid li l-Unjoni Ewropea ma, ma titkellimx vuċi waħda. X'sar fis-summit? Aħna nisħu illa sprimejna ruħna b'vuċi waħda Ewropea. Fis-summit tkellimna dwar ftehim ta' sħubija għalija huwa importanti li ħana nilħu ftejim mifrux u vinkolanti illi jmur lilin mill-kooperazzjoni ekonomika. Jmur ukoll lilin mill-ftejim fuq l-enerġija, il-ftejim ta' partnership irid ikun parti integrali mis-sistema ta' demokrazija u ta' drittijiet tal-bniedem. Il-ftejim ta' partnership umbat għandu priorità għalik u għal-Russi partnership ta' modernizzar. Ħassejtni eskluża bħala deputat fil-Parlament Ewropew. Ovvjament nistgħu nilħu ftehim ta' kooperazzjoni, ta' kollaborazzjoni, imma il-ftehim ta' modernizzar ma tantx huwa ċar. Tajjeb il nħejju inizjattivi għaliex għall-modernizzar tal-ekonomija russa il-WTO u l-ftejim dwar l-enerġija l-ġlida kontra l-korruzzjoni, għalija naħseb illi dan huwa strument aktar importanti minħabba dawn l-affarijiet. Kumment ieħor dwar l-ispazju komuni. Il-programm ta' modernizzar mhuwiex l-istess ħaġa bħal dak illi diġà binna mal-erba' spazji komuni. Signor President, F'kull każ, fir-riżoluzzjoni rridu nisħu aktar dwar id-drittijiet tal-bniedem. Inti diġa fakkar dan il-kunċent u ġew imresqa emendi u tamin dawn jikkonsidrom fir-rezoluzzjoni fir-relazzjoni mar-Russja. Skużawni imma se jkolli naqtalkom il-mikrofonu għaliex ma tistawx taqbżu aktar minn 40 sekonda fl-intervent tagħkom. Issa l-onorevoli swoboda għal minuta u nofs. Präsidentin, Frau Hohe Beauftragte. Ich danke für Ihren Bericht. Grazie President, eh, grazie rappresentanti għal ringrazzja għal rapportja kien ċar mftuħ ħafna. Naħseb li wara biċ-ċar kemm hija importanti din is-subja mar-Russja. Jiena nixtieq però li kien eh, kienet subija strateġika. Sfortunatament ir-Russja mhux dejjem iżomma l-impenji tagħha fir-rigward tal-Ġorġja pereżempju. L-attivitajiet tal-Ġorġja fir-rigward tal-iktar konflitti riċenti, l-aħħar gwerra. Nixtieq ngħid li ma naqbilx mal-fatt li r russja mhux qed taqbel mhux qed iżomm mal-ftehim tal-Ġorġja li għamlet mal-Ġorġja Għaldaqstant huwa diffiċli biex dawn ikun jistgħu jaġixxu b'mod pacifiku ta' dawn il ċirkostanzi Hawnhekk qed nitkellmu dwar sitwazzjoni eh, ta' kriżi, sitwazzjoni kritika u naħseb li ikun importanti għal Russja biex tipprova prova tipprova dawn eh, solvi dawn il-problemi. Jiena naħseb li r-Russja u biċ-ċar li ser tkun lesta li tagħmel da b'konnessjoni man-Nazzjonijiet Uniti fil russija Russja rridu ngħidu biċ-ċar li aħna rridu bħala msieħba iva rridu bħala msieħba strategiċi iżda il russja għanda u koll segwi regoli tagħna komuni, regoli li tfasslu minn Nazzjonijiet Uniti, irrid tiżżomm ma l tagħha r Russja. Dawn huma ftehim li diġà għamilnieh fil-passat. Frigward tal-Ukrajna naħseb li Iva kellna titjib rigward eh, ta' relazzjonijiet bejn l-Ukrajna u Russja, Iva, iżda xorta waħda eh, irridu ntejbu xorta waħda ir-relazzjonijiet mar l-Ukrajna. Grazzi. Grazzi għal minuta u nof nadu għassur Lambsdorf. Viċi President, dak li għadu kem għal sur Swabada jirrifletti il fat l-opinjoni tal-grupp tagħna narridu subija eh, sħubija strateġika mal-Unjoni Ewropea ma' Russja iżda m'għandniex din l-sħubija għaliex il-valuri miħomx daqseg komuni bizzejed biex ikonna dan il-partnership strategiku mar russja pero hemm xi ftit ta' tama u hemm opportunitajiet waqt il-mandat tiegħek eh, li nistgħu namlu dawn l-affarijiet iseħħu. Il-politika uh, tal-punent tagħna, sa ċertu punt, jek aktar kostruttiva minn dak li kellna fil-passat l-kwistjoni tal-Artiku man Norveġa per eżempju ġew solvuti u kwistjonijiet oħrajn ġew solvuti. Eh, Kull provista tal-gas eh, kienu punt importanti ħafna u li mexxewna l-qoddim kienet ċaġa importanti ħafna r-konċiljazzjoni mal-Polonja u kol wara dizastru li kien sar, dawn huma kollha pass importanti ħafna u ma nix ninsew kol li aħna konniex qed nistennew li il-film fuq il- fuq katin kien ser jiġi muri fuq il-televizjoni darbtej. Dawn kollu huwa sinjal ta' tama. Għal daqstant il-politika tal-punent issa nistaw nqisuha bħala l-fatt li Russja iva għandha problemi u rikonoxxiet il-problemi tagħha u wkoll hemm il-kwistjoni tal-levant tal-Iran ukoll. Tal il-kwistjoni il tal-Russja u l-Iran u kol ser tkun id-diskussa fil-Kunsil tas sikurta Nispera li dan jista' jmexxina għal partnership strateġiku iktar b'saħħtu. Grazzi l-Onorevoli Otala għal minuta. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi il-rappreżentanta Olja tal-Unjoni, anki il-grupp kollu li mar ir russja biex jitratta dritti tal-bniedem. Dan is-suġġett huwa l-qofel ta' dibattitu tagħna illum imma imħazbin għax fuq il-rezoluzzjoni li se nivutaw fuq għadqada hemm ċertu aspetti li ta' min wieħed isemmihom fiha. Aħna għandna ħafna kuntatti bejn il-Parlament, il-Kunsill u il-Kummissjoni u Ekk irridu nimxu, tlita flimkien. is senjura Wallstrom stkellmet fuq eh, kas speċifiku ta' drittijiet tal-bniedem Esvar Evanitski u żewġ każijiet l-oħra huma eżempji ta' nies li jiddefendu il- biex jiddefendu dritt tal-bniedem jitilfu ħajjithom fil-proċess il-post fej kena fej kienem is-summit ma tħallowx jisiru dimostrazzjonijiet minn nies. Kienu l-istess nies li defendu l-artiklu 31 tal-liġi russa ma ninsawx. All-onorevole Kurx. Grazzi, l-onorevoli Kurx ki għal-minuta. Grazzi tassew, signora President. Moskow tirrikonoxxi tirrikonoxxi li mingħajr ma nagħmlu modernizzar tal-aċċess għat teknoloġiji tal-punent m'hemmx opportunità illi eh, jintlaħqu l-medji Ewropej. L-Unjoni Ewropea trid tużah iżda eh, l-riżultati tas summit mhumiex sodisfaċenti u dan ser ikomplu jibqgħu hemmhekk sakemm mal-Unjoni Ewropea ikollix pożizzjoni aktar riskjuża u tappoġġa ċertu valuri għal daqstant il-partnership il-ġdida mar russja trid tinkludi xi klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem. Trid tgħidha biċ-ċar illi m'hemmx ċans li r-Russja t-opportunità ir-Russja tikkopera magħna jekk hija ma tejjibx drittijiet tal-bniedem tagħha ma nafx għalix eh, kemm reazzjonijiet St. Petersburg jew f'Moskow, mhux bil-fors, mhux tajjeb li noqogħdu nitkellmu biss imma jridu nieħdu azzjoni wkoll. Issa l-Onorevoli Belda l-minuta. Grazzi. Minn żmien Peter the Great ir-Russja eh, qed applika mod differenti l-kunċett ta' modernizzar. Għandhom interpretazzjoni differenti mill-punt di vista materjali mhux materjali u dan naraw ukoll wara is-summit ġewwa Rostov ġi firmat ftehim ta' modernizzar imma xorta bajna fuq il-livell teknokratiku. Għal-istituzzjoni Ewropej jiftlilhom biss il-kompitu essenzjali li konvinċu il-mexxejja tar-Russja dwar l-importanza ta' modernizzar anke mhux materjali iġifieri rispett ta' drittijiet tal-bniedem f'soċjetà ħilsa. Jekk dan ma jsirx, nissugraw illi naqbdu triq il-ħażina, nissugraw illi konna effett boomerang ftit kliem. Il-pożizzjoni tal-lukin u il-modell ta' Putin huma problema wkoll f'dak li għandu xaqsam rapporti tagħna mal-Ukrajina. L-Onorevoli Lisek għal minuta u nofs. Signora President, Signora Ashton, huwa tajjeb li aħna nitkellmu mar Russja. Aħna rridu nagħmlu dialogu mar Russja u kull min jaf xed jagħmel dan jappoġġa il-Parlament Ewropew ukoll jappoġġa dan id-dialogu mar-Russja. Ir-Russja qiegħda tinbidel għall-inqas hekk nittamaw Illi qed isir. Aħna nittamaw kif qal is-Sur Nedjedev ntamu ser ikun hemm dittatorja tal-istat ta' dritt, iġifieri imprendituri mill-Unjoni Ewropea li jinvestu jagħmlu kummerċ mar-Russja jistaw jobdu fuq il-fat il-kondizjonijiet legali ma' Russja ser jgħinuhom fl-attivitajiet tagħna mhux ixekkil għom. Sfortunatament s'issa kellna ħafna problemi legali fir-Russja. Meta aħna nitkellmu ma' Russja rridu niftakru dan u rridu nfakruhom dwar dan. Aħna sodisfatti li Russja tikkopera mal-istati tal-Unjoni Ewropea, mal-Komitat Internazzjonali, mal-NATO, mal-Nazzjonijiet Uniti, mal-Stati Uniti dak li għandu xjaqsam il-terrorizmu jew inkella fissem sigurta internazzjonali. Iżda aħna ma joġobniex il-fatt li Russja ma trattax l-affarijiet kollha. L-iktar dawk marbuta mal-ġirien tagħha aħna mħasba dwar il-fatt li hemm politiċi Russi illi jridu jarġaw għajmu fuq tiegħu l-imperu Russu. Fir rigward tal-Ġorġa aħna irridu nintervjenu u rridu nfakruhom dwar dan il-fatt grazzi tassew. Issa, l-onorevoli Fleckstein għal minuta u nofs. Signora President, Signora Ashton, Signori. il summit tal-Unjoni Ewropea u il russja produċa riżultat normali l-iktar dwar l-isħubija dwar li modernizzar jina nara fil-fat illi dialogu ma' soċjetà ċivili ġi integrat bħala komponent ewlieni f'dan il-partnership. Pala bħala president jiena meċċej delegazzjoni li rat kif timbenna soċjetà ċivili fir-Russja. Rajna li sar progress fir-Russja iżda għatfadal ħafna xisir U aħna għabbażi tal-esperjenza tagħna tajba u miex aħna nistgħu ta' bilħaq nikkontribwixxu għal din id-diskussjoni l-skambju ta' opinjonijiet huwa kunċett essenzjali għalija l-ebda sħubija ta' modernizzar ma tista' tipprotedi mingħajr ma jkun hemm skambju bejn il-persuni għal daqstant jiena diżappuntat li l-Unjoni Ewropea ma tkellmitx biżejjed dwar il-vjaġġar ħieles Aħna rridu nfasslu għanijiet u l-għanijiet tagħna m'għandhomx ikunu dawk marbuta ma' xi skeda ma' xi kalendarju li dun irħuħ jew xi sekwenza ta' avvenimenti. Aħna iżda rridu nkunu affidabbli dwar dawn il-kwistjonijiet, il-kriterji jridu jkunu infisra b'mod ċar. Kulħadd irid ikun jaf fir-Russja illi jekk il-kriterji jintlaħqu u jisolvew il-problemi mela lura huma ser jiksbu libertà tal-viżas. Grazzi. L-Onorevoli Czarneski għal minuta. Signora President, Signori, il-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mar Russja irridu kun irridu kunu ġejjin miż-żewġ naħat aħna rridu ntuhom l-arfin imma huma jridu jagħtuna xi ħaġa lura u ma jridu tejbu l-investiment fil-klima fir rigward tal-investiduri tagħna, aħna jrid ikun ċertu eh, stabilità u ċertezza legali jiena jiddispjaċini illi eh, f'dan is-summit eh, konna qed niproċedu f'direzzjoni waħda, ġifieri aħna tajnihom xi ħaġa ma marċevejna xejn lura. F'din ir-riżoluzzjoni komuni hemm nuqqas għal xi referenza għal każijiet konkreti ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna irridu nipuntaw subajna, irridu nikxfu il-każijiet, irridu natu eżempji konkreti. Jekk is-sur Medvedev jaqbel illi jistabilixxi eh, immunità russa rridu naraw jekk aħna u s nitkellmu fuċi waħda jew inkella u ser nitkellmu bħala Unjoni Ewropea. Issa l-unervoli Miljan għal minuta u nofs. Sinjuri, jekk ġobkom, zommu l-kwiet. Sinjura President, il-Russja hija ġar b'saħħtu hija partner strateġiku u membri permanenti tal-UNSC. Grazzi għal fejjim ġodda mill-Istati Uniti, situazzjoni kalmat u huma ma jaqblux dwar l-armamenti u l-Ukrajina u tensjoni u kol tnaqset. Rezoluzzjoni 19-29 minnaħat tal-UNSC mill-Iran rajna li ġiet solvuta Lek huwa perjodu tajjeb li aħna ntejbu relazzjoni tagħna ma' Russija ħasra illi Sinjura Ashton illi aħna ma minniex progress ġdid ma f'dak li għandu xaqsam l-ftajim il-ġdid ma Russja dwar l-modernizzar. Ġifiri Russja t-tessiħe fi WTO l-ewel, kwistjoni għadha ma ġiċi kjarifikata. Kollegi għanna bżon ta' ftajim ambizjus u li jitratta kwistjonijiet ta' enerġija, investiment u kummerċ hemm bżonn ta' regoli ċari u li huma vinkolanti. Hekk huwa meħtieġ jiena naqbel li l-Unjoni Ewropea trid tipproċedi flimkien mar Russja biex ikun hemm il-modernizzar. Iżda li subija l-modernizzar u l-qafas li aħna stabilejna f'dan is-summit ma jridx ikun alternattiva għal ftejjem li jiena referejt aktar qabel għalih. Jien ovvjament sodisfatt li jekk intejbu sistema legali ta' Russja u nżidu l-ġlieda kontra korruzzjoni din hija parti importanti misħubija. Jien nixtieq inkompli ngħid illi politika unika, efficienti, konsistenti hija dak li aħna neħtieġu sa taħt it-trattat ta' Lisbona u inti Sinjura Estin u l-Presidenza Permanenti u l-Kunsill ser jippermettu biex aħna niksbuha din il-politika unika u konsistenti fil-konfront tar-Russja. Grazzi. Ekk joġobkom eżis kollegi, eddin nġibu fitmimu d-dibattitu għal daqstant nitlobkom biex tuqoddu xiftit sikta. Issa l-onorevoli Vigenin għal minuta. Grazzi, Signora President. Jena qed ninduna illi qed isiba diffiċli biex inti tistabilixxi l-ordni f'dan il-kamra. Naħseb li eh, l-istorbju ser jibqa' hemmhekk, anzi ser jiżdied. Signora Rappresentantoli, grazzi tassew tal-li tajtna informazzjoni dwar il-laqa tiegħek Aħna konna interessati ħafna f'din il-laqa jina nemmen li dan kien summit kostruttiv binqas tensjoni aktar realizmu u aktar rispett bejn iż-żewġ naħat. Jina nemmen li din il-klima il-ġdida ser twassal għal riżultati fir relazzjoni tagħna mar Russja. U għaffat li jekk aħna ma naqblux fuq il-valuri tagħna, aħna nistgħu ngħidu illi hemm aktar għanijiet, hemm aktar objettivi li aħna qegħdin insegwu flimkien. Hemm skop aktar vast. Jiena ma nistax naqbel mal-kollegi li qalu li din hija riżoluzzjoni dajfa, le hija riżoluzzjoni bilanċata u ilu ma jkollna riżoluzzjoni bilanċata bħal din jiena nemmen li din riżoluzzjoni turi r-riżultati dan is-summit għall-sħubija tal-vant jiena nemmen li din il-komunikazzjoni mtejba mar-Russja hija tassew importanti. Din ser tkun opportunità biex aħna nsolvu kwistjonijiet li l-lom emmek bejn il-membri li huma msieħba f'dan il-partnership. Grazzi. Grazzi. Dwar il-proċedura catch DI ser ikun jista' jitkellem deputat wieħed biss għal kull grupp illi talab illi jitkellem. Għaliex qegħdin eh, ħafna fuq il-ħin. Ser jibda l unervoli vajderen għal minuta. Signora President, Signori, il-kooperazzjoni ma' Russja trid tibqa' mek u trid tiġi żviluppata. Ma dan ukoll l-ftehim il-ġdid ta' sħubija jrid ikun aktar preċiż u jorbot legalment. Il-kooperazzjoni għal modernizzar trid tkun waħda bilaterali u proporzjonata. Bħala koordinatur tal-Kumitat tas sottokumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem jiena kelli ngħid illi faktar minn 115 il sentenza fil-qorti ta' drittijiet tal-bniedem kontra r-Russja, ir-Russja instabet illi kella tort, imma ma, ma tħassux lebda ma tħallas lebda kumpens. Per eżempju, Konanan illi fl-1944 ħaraq ħajjin bosta persuni fil-Latvija u dan jinkludi mara tqila instabet bħala ħatja hija rċevit rikonoxximent mill-gvern Russu. Dan juri illi aħna nifmu mod differenti dritti tal-bniedem fir-Russja u fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa l-Onorevoli Pasku għal minuta. dak li għandu xaqsam riżultati u konsegwenzi jiena naħseb illi il summit tal-5 ta' Ġunju 2009 eh, bejn il-Ġermanja u Russja jista' jkun eh, wieħed aktar sostanza meta mqabbel mal-summit eh, bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. Id-dus kussjoni ta' Transnistria tiġi diskussa b'mod aktar koerenti jekk iż-żewġ naħat kunu qed ifissru l-istess ħaġa meta huma jitkellmu dwar il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni u il-forum ta' sigurtà tal-Russja u l-Unjoni Ewropea biex isolvu kwistjonijiet ta' eh, sigurtà internazzjonali. Jiena professur ta' politika internazzjonali jiena ngħid li l-istrateġiji l-kbar jinsabu għand il-poteri l-kbar jiena ma nistax ninsa id-dettalji fejn fihom hemm ta' bilħaq xi tilwimiet u xi problemi illi hemmhekk ma ġewx trattati kif għandu jkun. Grazzi għall aħħar intervent l-Onorevoli Molzer għal minuta. Frau Präsidentin, äh, viel wurde ja beim EU-Russland-Gipfel. Signora President, fis bil-Unjoni Ewropea u Russja kien hemm ħafna affarijiet li ma ksibnihomx il pakketta ta' modernizzar għadu biss fuq il-karta, hemm xi punti li mhumiex ċari. Aħna manna l-ebda skeda, manna l-ebda proġetti speċifiċi, ma nafux dwar xi qed nitkellmu. Iżda l-kol nafu li rabtiet mar Russja huma importanti, irridu intejbuhom dawn ir-rabtiet u jiena jkolli ngħid li Russja hija l-aktar partner importanti għall-Ewropa, raġunijiet politiċi. Irridu niżguraw li konna rabta ma' Russja f'dak li għandu x'jaqsam sħubija tal-vant ma rridux nagħmluha dipendenti fuq il-relazzjoni tagħna ma' Russja. Naħseb li l-kol nistgħu nitrattawha bl-istess mod jekk naraw ġara fl-2004. Nistgħu nindunaw li hemm punti li aħna rridu nsolvu. Fis-summit issama l-konflitt tal-Kosovo u situazzjoni ġewwa Gaza. Iżda jiena kont qed ngħid xi ngħidu dwar situazzjoni tal-Kirgistan fejn hemm istabilità politika għaliex din ma semmitx din naraw l-istruttura tal-istat jekk dik l-istruttura tikolla sa xer jiġri fl-ambjent f'dak il-pajis. Grazzi. Issa nagħlqu l-proċedura kedġ tiegħi u naddu il-kelma l viċi President Ashton. Jien nixtieq nitlob skuża minħabba li hawn l-istorbju fil-kamra u jekk jogħġobkom eżis kollegi isktu. Jekk jogħġbok Viċi President. Thank you, Madam President. I hope that... Signora President. Thank you, Madam President. I'm, I hope that those who want to listen to the conclusion of this debate are... Jena nispera li dawk li interessom li jisimaw konklużjoni ta' dan id-dibattitu jkun jirnexxilhom jagħmlu dan. Ħani konċentra fuq ċerti punti iktar ewlenin li tqajmu mill-membri. L-ewwel net relazzjoni bejn il-partnership għal modernizzar u l-ftajim ta' kooperazzjoni politiku dawn wieħed ma jskludix li liħor hemm bżonn li naħdmu wkoll fuq il-ftajim politiku għanna għaxi kwistjonijiet fuq il-kummerċ affarijiet ekonomiċi imma ovvjament fl-opinjoni tiegħi jridu naslu wkoll fuqhom. B'mod parallelu mal-partnership tal-modernizzar jina naffetta li għanna ħafna sfidi gbar eh, eh, u dimna kif eh, smajna sur Lamsdorf Alps li għawnek għanna okkazjoni unika biex uridu nibnu fuqa. Sur Kurtski, Iva, qed nitkellmu fuq affarijiet, kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, mhux qed aħna nitkellmu biss fuq il-vantaġġi tekniċi li trid tilħaq għalihom il-Russja, qed nitkellmu fuq ir-reforma tal-qrati u mis samet Eh, mis-summit kien hemm dikjerazzjoni infakkarkom eh, li kienu validi ħafna il-punti li qajjim hemmhekk b'Sur Belder eh, s-sip l-informazzjoni hekk. Kif is sinju Roman Reuten qalet hemm bżonn nitkellmu vuċi waħda għandha raġun veru li qegħdin f'pożizzjoni fej l-Unjoni Ewropea qed taħdem mod iktar koerenti f'ħafna oqsma. Naħseb li Russja tippreferi li titkellem mal-27 mandu xaqsam xejn mal-ftejn bilaterali imma meta il-27 jitkellmu flimkien jaslu aħjar kolom għandhom iktar influenza specialment fuq il il-kwissjoni ta' kummerċ meta għet qabbel mal pajizi individuali, Sur Tanok, Sur Lupen u oħrajn tkellmu fuq il- il relazzjonijiet dwar il-pożizzjonijiet dwar problemi u kriżijiet. U il-Pakistan, eh, il-problem tal-Pakistan eh, ġew fiġ ġew dawn l-aħħar 48 sija. Jiena dan l-aħħar weekend kont kważi li nkollu fuq il-telefon, ħabba l-problem tal-Kazastan, per eżempju, l-problemi oħra. Is-sur tanok tkellem fuq l-Ukranja. Il-bira jina il-tqajt mal-Prim Ministru tal-Ukranja biex u tkellimna b'mod speċifiku dwar relazzjoni u bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukranja, kif nistgħu nsaħħu l-relazzjoni bejnietna. Jiena nirkonoxxi l-fatt l-Ukranja huwa pajjiż importanti ħafna, importanti fuq id-dimensjoni reġjonali kif qal tajb Sur Brok fuq il-viżas il-fatt li aħna naħdmu b'mod koerenti mal ġiri tagħna e, tal-Eastern Partnership biex ma nġibux nuqqas ta' bilanċ Fuq id-dialogu ma' soċjetà ċivili, nsibu dan ukoll fil-dikjerazzjoni għax huwa importanti ħafna bħala fattur il-fatt li Russja tixtieq tisjeb ma' WTO qed terġa' tikkunsidra ġifri dawn l-affarijiet eh, mingħajr il-Customs Union il-Kazastan jew le għadni kemm iltqajt mal-deputat Prim Ministru Shivelov biex naraw kif nistgħu nimxu fuq dan il-punt. Fl-aħħar punt, Il-kwistjoni tal-Ġorġja hija ewlenija aħna fil-laqad bilaterali dejjem inqajmuha. Huwa importanti ħafna li f'Ġinevra wkoll inkomplu naħdmu fuq dan e, Pier Morelli nirringrazzjaha xogħol li wettaq u fl-aħħar net net, Sinjura, Ovvjament il-kwistjoni tal-enerġija hija huwa suġġett li dejjem se jibqa' hemmhekk hemm bżonn fuq dan ikollna partnership qawwi kemm mal-Ukranja kemm mar-Russja. Grazzi ħafna. Grazie Vice Presidente Comuni. Grazie ħafna Signora Vice President, jiena rċevejt sitt riżoluzzjonijiet proposta li jom u diskussjoni issa eh, u l-votazzjoni dwar dan is-sirada fil-11. Issa naddu għas-sessjoni tal-voti.